u nixtieqkom tieħdu nota illi l-agenda hija kif se ngħid. Il-Viċi President Dombrovskis se jkun hawnhekk u se jitkellem magħna fuq id-dialogu strutturat. Mbagħad il-Kummissarju Tyson u kom u koll ħad tkun hawnhekk għal proposta fuq il-Awtorità ta' xogħol Ewropew ILA e eh, kif ġi propost fil- laqa tal-koordinaturi fil-15 ta' marzu u se jkun hemm skambju ta' opinjonijiet u mbagħad se jkun hemm vot fuq dialogu strutturat u fuq e, il-kwistjoni tal-ELA minn u nixtieqkom tkunu għaw kemm jista' jkun numerużi. Tielet punt, approvazzjoni tal-minuti tal ħarlaqa ta' 27 ta' marzu approvati u se għal punt erba' fuq l-agenda digitalizzazzjoni u l-automazzjoni li sfidi għassu ta' xogħol u tal-sistemi ta' sikurta soċjali. Lan huwa li niddibattu fuq l-impatt ta' digitalizzazzjoni fuq l-ekonomija mod ġenerali u mod partikolari fuq is-swieq ta' xogħol. Hemm eh, livell għoli ta' inċertezza fuq l-effetti eh, hemm hemm tħassib u hemm anki Speranzi aħna nafu illi illi 47% tal-impigi tal-Amerikani għandhom għedin jaffaċċaw l-ottomazzjoni potenzjali. U studju ieħor qed jgħid illi inqas minn 10% il jitilfu il-xogħol tagħhom għanna u koll aħbar illi il-impigi b'ħilit medi edin jonqsu u dawk taħilit baxxi u ħolit olja edin jespandu. Pero mbagħad hemm fenomeni pereżempju l-ekonomija ta' pjattaforma jew eh, fejn il-ħaddiema se jitilfu ħafna mill-benefiċċji li għandhom l-impjegati l-oħrajn dawn huma kollha affarijiet li se impattaw eh, l-istati membri u s-sistemi ta' sikurta soċjali tagħhom. U għal din raġuni wkoll aħna se nibdew dan ismih b'panel ta' esperti mistidnin eh, nibdew bi prezentazzjoni tal-istudju STOA fuq l-impatt tat teknoloġiji ġodda fuq il-suq internu l-ekonomija soċjali. U allura nati il-mikrofonu li sur Bernhard Dax, illi se l-ewwel prezentazzjoni ta' dan l-istudju stoa. Però l mhux hawn qiegħed, mhux hawn, mhuwiex preżenti. Huwa wieħed minn dawk illi ġi affettwat mill-problemi tal-titiriet eh, illum. Mela, ehm, jekk intkom lesti, niproponi illi natu l-mikrofonu miflok li tliet esperti u testaw titkelmu għal 10-12 minuti kull wieħed, u bat sadattant nittamaw li sur daks ġej u nittamaw li kunaw sadattant. Forsi, allora nistaw nibdew Missur Samuel Engblon, direttur tal-Policy u uh, uh, u kap tal-uffiċu tal-pariri legali eh, tat TCO, li tkun il-Konfederazzjoni Svediża għal eh, impiegati professjonisti. Grazzi, ringrazzi anche il-Komitat għal Stednina biex nieħu sem f'dan ismiħ. Il-TCO, il-Konfederazzjoni Svediża, aħna għanna 1.4 miljon ta' ħaddima white collar u aħna membri tal-Konfederazzjoni Ewropea u għedin dejjem ikonna iktar membri. Nkellim qed jipprova iħaddem eh, l-slides. Grazie. Il-teknoloġija ġodda jaffetwaw il-su eh, tal-xol ħafna mod, modi. L-għonet e, huma e, waħda mill-muturi mil tal-bidla strutturali. U anki e, modi ġodda ta' kif wieħed jorganizza il-xogħol. Il-predizzjonijiet illi din id-digitalizzazzjoni se jkollha fuq ix-xogħol ta' xogħol huma kif se ngħid xieħut minn dawn l-impigi se jintilfu, oħrajn se eh, se jkunu disponibli u oħrajn se jitbidlu. U dana eh, qed jagħti taqsir anki tal-istudju stoa. Il-veloċità ta' tibdil se tkun differenti f'setturi differenti fil-pajjiżi differenti u anki fil-kumpaniji differenti. Eh, meta nħarsu lejn l leġislazzjoni ma rridux ninsew illi anki jekk il-bidla teknoloġika hija qawwija ħafna, id-deċiżjonijiet ta' policy se jkollhom impatt fuq ir-riżultati. Ġifieri e min-naħa tal-kumpaniji eh, irid e, ikun hemm e, il-possibilità li wieħed adatta ruħu għall bidliet eh, fil-kumpanija, anke fis-settur pubbliku, fis-servizzi. U t-teknoloġija tista' tiġi użata biex wieħed ikun jista' jaffaċċa il-bidliet fis servizzi soċjali u dan jista' jintqalu kol fuq it-tielet settur. Assunzjoni oħra hija li l-ħeliet u anki l-abilità li wieħed eh, jikseb eh, eh, ħeliet ġodda se tkun importanti. Id-deċiżjonijiet ta' policy se jkunu ta' importanza kbira, però u rridu naħsbu kol kif nistaw natu it-taħriġ matul il-ħajja għal dawk li jitilfu il-xogħol tagħhom imħabba l-bidla teknoloġika, jew dak li għandhom bżonn anki taħriġ biex ikunu jistgħu eh, iżommu mal-pass tal-bidliet. Taqsira li għamilna rajna li erba kull għaxra eh, ħaddiema qed jgħidu li mhumiex qed jirċevu biżejjed taħriġ biex iżommu l-pass u dawk li huma l-iktar imħasbin huma Eh, dawk ta' mezzeta il-nis illi għandhom edukazzjoni għolja u ma iktar imħazbin u anki dawk illi għandhom kontrat fiss minn dawk li għandhom kontrat permanenti. Anki il-social safety nets u anki il-policies ta' so ta' xogħol attivi huma importanti għalix huma jistgħu anki jiffaċilitaw il-bidla u jimmitigaw il-konsegwenzi. Għaxek irridu li l-persuni accettaw il-bidla teknoloġika b'mod ġenerali, irridu natu anki iktar sikurta fuq ix-xogħol. Mela, dawn eh, l-sfidi hemm ħafna potenzjal fil-collective bargaining u fil-konsultazzjonijiet bejn ħaddiema u min ħaddem. Illi ninformaw ir-rappreżentanti u l-ħaddiema minn qabel fuq it-teknoloġiji ġodda mhux biss se jżidu l-aċċettazzjoni minn naħa tagħhom biex jiżguraw anki l-użu aħjar, eh, dawn il-ftejmiet kollettivi jistgħu jiġu użati anke għal upskilling neċessarju biex natu l-ħaddima u l-minħaddem bil-drittijiet u bil-responsabilitajiet. Il-tielet punt, eh, il-collective bargaining settorjali jista' jiġi użat biex jinħolo u istituzzjonijiet Eh, bżoċ naħat jew bitlet partiti. Ehm, fabbozz ta' dokument li bħalissa qed jiġi ċirkollat f'ħafna pajjiżi qed nara kif jistaw jiġu mwaqfa eh, istituzzjonijiet f'dan is-sens f'ħafna kuntesti industrijali. it-teknoloġiji il-ġodda anki joħol u anki modi ġodda kif wieħed jorganizza xogħol. E Jistaj faċili tal-koordinazzjoni ta' xogħol li jisir kem ġowa kif ukoll barra mill-frontieri tradizjonali tal-ditta. U dana jista wieħed ikollu forza ta' ta' xogħol e, eżar e, li kunu permanenti waqt li mbagħad jista' jkun hemm anki ħaddiema li huma temporanej. digitalizzazzjoni u fl-istess ħin huwa mutur biex ikonna eh, relazzjonijiet ta' xogħol iktar każwali, iktar osra u ħaġa illi eh, kella attenzjoni kbira. Dan l-aħħar kienet dawk il-ħaddiema ta' pjattaforma, per eżempju l-Uber, eh, Amazon eh, u dawn il-kumpaniji. Eh, irridu però nifmu illi il-maġġoranza ta' <coughs> ta' xogħol on demand m'għandux jaqsam ma' dawn il-pjattaformi. Ħafna minnu huwa għal nisa u għal kumpaniji tradizjonali, per eżempju, fil-bejħal eh, l-imnu ta' ristoranti u anki fil-xol tal-kura. Eh, jista dawn ikollom anki kanċellazzjonijiet fl-aħħar minuta u għawnek insibu anki ħafna xogħol part-time u ħafna split shift uh, u kontratti zero hour. U eh, l-iktar il-maġġoranza ta' dan ix-xogħol anki wkoll u jiddependi ħafna mill-teknoloġiji. E, Jiġu analizzati l-flussi tal-kostumaturi, analizzaw il- Eh, il-xogħol li jemżon eh, dan jista' jisir bil-smartphone jew bil sms eh, biex wieħed ifittex il-ħaddima u jisibom u jgħidilhom jiġu. Jekk nikkonsol, jekk nikkons, dawn huma il-kumpaniji li huma affettwati b'dan it-tip ta' sistema, ħafna minnhom qatt ma smajna bihom Kronos u oħrajn mux qed ngħid li dawn ma kumpaniji ħżiena u organizzati ħżiena, ma biex ninformakom illi dawn ma kumpaniji li huma mexxejja mill eh, bit-teknoloġija dik li nsejħu laħna gig work. U fl-aħħar eh, il-risposti ta' policy f'dawn il-bidliet tal-organizzazzjoni ta' xogħol. l għonet ridu nizguraw illi l-applikazzjoni ta' regolamenti ġodda jiġu applikati. Eh, għanna bżon ta' kondizjoniet indaqs għal eh, eh, trasport u għal u anki għal dawk il-kumpaniji li għamlu taxi ma jistawx jevitaw il-regolamentazzjoni li kompetituri tagħhom bil-forsi rridu jirrispettaw. U għawnek bżon li nadattaw għal regolamenti biex ninkludu anki teknoloġiji ġodda. U importanti li ma nwaqfux it-teknoloġija, nħalluha tiżviluppa. it Ittini rridu nużaw il-flessibilità ta' kategoriji ta' eżistenti qabel ma nintroduċu kategoriji ġodda, rridu nużaw ġawk li ġa jeżistu. L-impjegati eh, rajna li huma lesti adattaw għal bidliet u ma nistawx n-obbligawhom f'definizzjonijiet ehm, minn għaxin fil-ġebla. Barra minnek irridu nevitaw anki l-introduzzjoni ta' kategoriji terzi eh, fl-istati membri. Irridu nestendu l-ambitu ta' ċerti parti tal-liġi ta' xol fejn hemm bżonn biex ikunu jistaw jimmotivaw dik il-parti tal-liġi. Per eżempju, meta nħarsu lejn il-health and safety, dawn għandhom jiġu estizi lejn il-self-employed li jirċievu istruzzjonijiet li ma koordinati minnaħa tal-kumpaniji, però minnar ma jkunu ma stess impiegati tal-kumpanija. Irridu anki nadattaw il sistemi ta' sikurta' soċjali, il-policies ta' xol, ta' u l-edukazzjoni anki tal-adulti għal bżonnijiet. Eh, aħna dejjem ħdibna fuq l-assunzjoni li eh, l-persuni li għandhom eh, xogħol permanenti għandu jkollhom xogħol permanenti kontratt permanenti. Però dana mhux dejjem huwa possibbli u ridu li kunem li dawn il-sistemi jiġu inklużivi anki fil-sistemi soċjali, per eżempju, jista' jkunem bidla fil-ħtiġijiet eh, ta' edukazzjoni, eh, regoli ta' leġibilità, eh, il-bidliet fuq kif jiġu kalkolati il-benefiċi, eh, pensjonijiet, eccetera, biex nkunu nistaw natu protezzjoni xira għal ħaddima eh, għas self-employed u dawk illi mumiex dejjeb eh, permanenti. Mbagħad meta niġu għad trade unions li aħna parti minnhom, aħna bħassoltu rridu dejjem norganizzaw ruħna, nkun organizzati u biex nagħmlu hekk irid nkunu rilevanti. Eh, irid ikun hemm offerta eh, illi tkun valla pena meta wieħed iqis kemm iħallas biex ikun membru ta' dawn it-trade unions. Irridu ntuhom anki benefiċċji tangibbli anki f'sitwazzjonijiet fejn mhux dejjem ikun possibbli li jkun hemm negozjar kollettiv. Eridu naraw kif nistgħu ninnavigaw f'dan il, e, f'dan l-ambjent ġdid tal-xol gig Eridu natu anki assikurazzjonijiet f'każijiet ta' policies li mhumiex qed jiġu applikati minn minni ħaddem u dana u importanti biex isaħħaħ il-membri tal-ekonomija u meta wieħed jikonsidera anki l-edukazzjoni li hemm bżonn il-trade unions jistgħu kollom rol importanti billi jagħtu dawn il-korsijiet ta' taħriġ u ta' edukazzjoni għal membri tagħhom u biex nagħmlu dan u biex nikkontribwixxu b'mod ta' suċċess u importanti illi anki ikollna il-possibilità li aħna jkollna l-permess namluħ dan, dan it-tip ta' korsijiet. Minnaħa anki eh, tal-organizzazzjonijiet, tal tal-kumpaniji. Tal, eh, Daqsek, dan huwa kollox, nittama li e, fintuni u jina disponibli liħu il-mistoqsijiet. E, Grazzi, nistawni naddu issa l-kellim li jmiss, un il-mistoqsijiet fl-aħħar. Issa nagħti il-mikrofonu li sur Dax. Inti li da saratant wasal, aħna ma stennejnikx, tajt il-mikrofonu li sur Engblom, li kien si jitkellem warajk, pero issa peress li inti wasal, sanatik il-possibilità t-introduċi l-istudju stoa. U, li fejn tibda propju diskussjoni skont eh, l-agenda. Grazzi, grazie anki tal-li Grazie lil l e li stidentuni biex niprezenta xi riżultati tal-istudji. Jina eh, dispjaċini ma il-titira eh, eh, tiegħi waslet tard u grazzi għal kollega li tkellem qabel. Mela aħna l-Istitut ta' Teknoloġija Awstrijaka aħna għamilna studju fuq xin li mumma teknoloġiji ġodda li se jkollhom impatt fuq is-suq ta' xogħol tal-Unjoni Ewropea. Kulħadd jaf illi ovvjament aħna qegħdin ngħixu fi żminijiet rivoluzzjonari. U issa rivoluzzjoni ġejja minnaħa ta' teknoloġija. Hemm ħafna teknoloġiji ġodda li qegħdin joħorġu li għandhom potenzjal kbir biex jibidlu l-organizzazzjoni ta' xogħol imma anki l-impigi stess u anki l-livell ta' impig fl-ekonomija. U biex nitkellmu fuq xi ħut minnhom, huma il-kompless ħieħ tal-produzzjoni digitali, eh, il-fabbrika digitali, un batanna il- additive manufacturing li huwa l-istampa 3D li huwa mod kompletament ġdid ta' wieħed kif jagħmel stampa li għandu se jkollu ukoll impatt ta' dak li hemm bżonn biex wieħed ikun jista' jipproduċi affarijiet li huma essenzjali għal ħajja ta' kuljum. Għandna dan il-kumpless enormi ta' teħid ta' deċiżjonijiet algoritmiku eh, intelligenza artificiali, machine learning ta' big data li rigwardaw software, li rigwardaw deċiżjonijiet aħjar blajnuna ta' teknoloġiji ġodda, mbagħad għandna robo eh, u għandna vetturi indipendenti, autonomi, u ma nafux se jkun il-limitu ta' dawn l-affarijiet, un għandna anki innovazzjonijiet anki fil- fil-riforma eh, eh, tal-Bitcoin u tal-blockchain miex teknoloġija waħda, imma hemm sensiela ta' teknoloġiji differenti. U naħseb illi kulħadd jixtieq ikun jaf x'se jkunu l-effetti ta' dawn it-teknoloġiji ġodda fuq is-suq ta' xogħol. U jiena naħseb jiena rrid nammetti li ma nafx se jkun l-impatt ta' dawn it-teknoloġiji, però naħseb illi id-diskussjoni attwali tista' tiġi eh, asra illi fil-fatt narrativa miex waħda ma eh, hemm żewġ narrativi aħna nafu żgur illi se jkollu impatt kbir, se jkollhom impatt kbir, però ma nafux li ma direzzjoni sejra din dan l-impatt. Ix se tkun ħaġa li se twassal għal ħaġa pożittiva, jew eh, jew inkella se tkun ħaġa negativa u ma nafux eh, jekk hix pożittiva jew negativa fl-aħħar mill-aħħar. Però f'dawn iż-żewġ narrativi, dak li nistgħu naraw mill-literatura Il-kwistjoni komuni għaż żewġ narrativi hija il-fatt illi il-magni illi nistaw najdu anki teknoloġija illi se jihdu ħafna mill-xogħol illi edin e, illi għanna namlu bħala rutina. Anki rutina tal uffiċi ta hemm possibilità kbira illi dawn il-ħidmiet se jkunu kollha automati bil-intelligenza artificiali, bil-robot u dan affarijiet. Però jiena naħseb illi nistgħu nistennew illi se jkun hemm anki impjiegi ġodda, opportunitajiet ġodda illi nies ikun jistgħu jaqalaw xi billi jagħmlu attivitajiet ta' produzzjoni olja mux rutinari illi għandu bżon ta' interazzjoni personali għax il-magni jistaw jagħmlu eh, ma jistgħux jagħmlu l-interazzjoni personali, jistaw jagħmlu l xogħol ta' rutina. Anki il banek per eżempju, eh, introduċew cash machines, eh, introduċew l-automazzjoni jemmek kull ma għamlu jemmek u ma' neħew il-personal li kien jaħdem fuq il-kwistjoniet automatiċi bħal per eżempju li għoddu l-flus. Affarijiet ta' rutina eh, għal affarijiet li huma mhux rutinari, per eżempju l-konsulenza, eh, pariri. U dan huwa l-effett pożittiv eh, ta' narrativa u jista' jiġi diġa osservat, se naraw se jkun hemm produttività iktar olja, se jkun hemm anki iktar tħul, uh, nies iktar flus, u anki se jkunem daw teknoloġiji ġodda se jgħatu iktar innovazzjoni u tkabbir u, il-professjonijiet se jitbidlu eh, forsi xi professjoniet se jkollom jisparixxu, però oħrajn se jaslu, se se jitwildu mill-ġdid. U hekk dan Umbat ma jseħx u jmur kollu ħażin, konna l-effett negativ, għat qabel li l-magni jistaw jisostitwixu l-persuni fuq skala kbira. Jistaw ikunu ħafna okkupazzjonijiet l-amministrativ, per eżempju, però l-ittama li kunem hemm dejjem okkupazzjonijiet ġodda, ħili ġodda il huma neċessari. Nis nies jistaw jevolvu u għaw min jaħseb imma forsi madux hekk illum għax il-magni u maħjar f'ħafna affarijiet u hemm biss ċerti xogħlijiet eh, li se jibqgħu eh, u se jkun hemm ftit impjiegi li se jħorġu mill-ġdid. U u dan huwa verament ċenarju ħażin għax ifisser illi il-qat se jiżdied, ħafna nies se jidħlu f'ħafna xolijiet li ma jistawx ikunu automizzati u se jkunem ħafna anki inugwaljanza u differenzi bejn persuni oħrajn u naturalment anki il sistemi e, e ta' sikurezza soċjali u kol se jkollom e, jaffaċċaw dawn il-kwistjonijiet. Eh, għax huma eh, naturalment jimmiraw li konna jimpi il-livell ta' impigi eh, oli. Allora dawn huma żewġ xenari. Wieħed huwa tajjeb ħafna, aċċettabbli, però liħor le, imma x'nistgħu nistennew. Dina kienet waħda mill mistoqsijiet tal-istudju tagħna x'nistgħu nitalmu mill-esperjenza passata fil-bidla teknoloġika għal sitwazzjoni li qegħdin fiha issa. U nixtieq ngħid illi din it-tensjoni bejn it-teknoloġiji ġodda illi jaqirdu l-impiegi, pero fl-istess ħin anki joħolqu impiegi ġodda, mhix ħaġa ġdida, dina ilha tiġri mir rivoluzzjoni industrijali. Dejjem kien hemm eh, telliqa bejn il-kreazzjoni ta', ta, impiegi u l-erda ta', ta, ta impiegi bit teknoloġi bil-innovazzjoni. U din u din il-tiġrija dejjem rebħita il-kreazzjoni ta' eh, ta' impiegi. U għalek aħna nistaw nkunu ottimisti. U jena naħseb illi il-parti pozitiva hija ħafna iktar eh, realistika minn dik negativa, minn narrativa negativa. Però naturalment hemm ukoll ċerti fatturi illi wieħed irid iqis hemm xi ħut minna li jaħsbu illi din id-darba forsi mhux se tiġri din l-istess ħaġa se tkun ħaġa differenti, pereżempju għax issa għandna l-internet u l-internet huwa mifrux ħafna iktar illum milli eh, kienet eh, l-elettriku jew eh, jew l-steam u dawn kellhom l-istess effett fl-innovazzjoni bħala rivoluzzjoni li għandna llum. U dina hija ħaġa li rridu nikkonsidraw illi il-teknoloġiji ta' teknoloġiji ta' informazzjoni u e komunikazzjoni għandhom dan it-kabir esponenzjali. Dan għadu qed jikber brata eh, għolja ħafna. U dawn it-teknoloġiji allura jistgħu eh, f'sentej erba' snin naqas biss naħsbu kem jistaw iwaslu innovazzjoni. U naturalment għanna anki il-fenomenu illi ħafna affarijiet il jumma digitali jistaw jiġu kopjati u, u riprodotti eh, minnajr spiża pratikament. U dana eh, hija e, karatteristika oħra tal-ekonomija digitali u, u, u u miex l-istess bħal rivoluzzjoni toħrajn teknoloġiċi li kena mm, fl-modi. Allora jena issa ħanitkellem naxejn fuq il-policy għax diġa wasal fl-aħħar. U jina, hawnhekk naħseb illi dak li jrid isir huwa eh, u kulħadd jaqbel nimmaġina li rridu ninvestu fiktar edukazzjoni li huwa veru illi illi l-impigi rutinari u anki x-xogħol ta' rutina se jitnaqsu. Allora rridu nbidlu s-sistemi ta' edukazzjoni aħna lejn affarijiet illi il-magni mumiex eh, tajbin fejom eh, affarijiet iktar kreativi u naturalment eh, fl-imkien ma l-edukazzjoni rridu ninvestu anki fil-riċerka u l izvilup fl-infrastruttura u naħseb illi huwa wkoll importanti ħafna u rridu anki namlu iktar għall-imprenditorija fl-Europa. Għax metan isu teknoloġiji u teknoloġiji ġodda u anki l-intelligenza artificiali, jena naħseb illi l-Europa eh, miexja tajjeb eh, fuq naħa xentifika ta' dawn it-teknoloġiji, pero hemm nuqqas minn eh, min naħa tal-intraprenditorija. Tkun ħaġa ħjar li dawn it-teknoloġiji għandhom jiġu applikati, li dawn il teknoloġiji jaslu fissu Sissa hemm id-dominju eh, tal-kumpaniji Amerikani, forsi fil-futur se jkunu ċiniżi u minnaħa tal-Ewropa m'hemmx biżejjed. Dan huwa l-aħħar eh, kelma li nixtieq nagħlaq biha. Grazzi ħafna. Thank you, eh, Grazzi lilek, Sir Dax. Issa l-kelma lil professur Dr. Valerio De Stefano, illi huwa professur, riċerkatur fl-Istitut tal-Liġi ta' xogħol b'Fakultà tal-Liġi fl-Università tal-Leuven. Grazzi, Signor President, u grazzi l-Kumitat tal-Istadina ta'kom. Mela, aħna ħdimna ħafna fuq l-aspett kwantitattiv ta' kif it-teknoloġija ħat effettwa is-swieq tax-xogħol bħala avukat jiena m'għandix affarijiet interessanti xi ngħid fuq l-aspett kwantitattiv imma fuq l-aspett kwalitattiv. Iva x'naħsbu din hija kwistjoni illi ħafna drabi ma nifokawx fuqha fid-dibattitu ewlieni li nisimgħu fuq dat suġġett ħanajt xinu ma l-ewwel is-suġġetti ewlenin tiegħi hawnhekk il- messaġġi u l-għanin tijaj. L-għanet għanna bżon ta' trasparenza ta' kif tintuża teknoloġija u kif l-algorithms u l-AI jintużaw sabiex t-deriġi, t-monitoraċ u t-disciplina u koll ħaddim. Għanna bżon ta' dialogu fuq kif jitħadmu daw l-algorithms. ħagħuħra, ili rridu morru l-lin. -li minn ċertu tikketti ta' per eżempju xogħol eh, xogħol mhux sigur sabiex naċċertaw li jkun hemm eh, drittijiet fundamentali għal ħaddiema kollha bħal pereżempju dritti li ma jkunx hemm diskriminazzjoni fuq il-post tax-xogħol, id-dritt ta' eh, li tkun parti minn trade unions, da ma sax inħarwan biss għal uħut mill-ħaddiema l-ħaddiema fis-sens tradizzjonali biss. Hemm bżonn ukoll inħarsu lejn l-impjieg bħala kunċett flessibbli illi f'ċertu każijiet irid ukoll nibdlu l kunċetti għasa biex ma neskludux l-iktar nies vulnerabbli fis-suq tax-xogħol barra minn din id-definazzjoni walura barra mill-protezzjoni soċjali. Aħna spiss naħsbu fuq l-ekonomija illi tinkludi dawk xogħlijiet li jistgħu jiġu jisiru eh, online daw il-pjattaformi bħal Uber per eżempju. Is-sur emblem kif semma u għal spiss aħna ninsew li hemm ħafna ħaddiema oħra involuti fil-pjattaformi bħal per eżempju ħaddiema domestiċi li spiss ninsewa maħna meta nagħmlu l-analiżi tagħna u hemm bżonn li nagħtu iżjed importanza dan is-settur minn si. Meta nitkellmu fuq dal pjattaformi n-nies eh, spiss ikunu klassifikati bħala self-employed u dan ifisser li ċertu protezzjoni m'għandhomx protezzjoni tas-sistema pereżempju tal-bargaining kollettiv tas-sikurità soċjali, eċċetera U fċertu każijiet iva ikollok ħaddiema li huma vera self-employed imma jkollok oħrajn li huma ħaddiema indipendenti li permessa da pjattaformi kollhom aċċess s suq U n-nies fil-verità ma jkunux self-employed għax mhux fidejhom illi jiddeċidu kemm eh, għandhom iżommu għal xogħol li jagħmlu kemm jaħdmu bħala sija tal-bicċa xogħol partikolari, aħna bħala klijenti u koll niġu mitluba li natu klassifikazzjoni ta' dawn il-ħaddima ta' kif aħna inħossu li jagħmlu xogħol u bekk ikunu disciplinati wkoll ġifieri jekk il-klijent ma jkunx sodisfatt jekk il-ħin li ħa biex jagħmel ix-xogħol ma kien sodisfaċenti għall pjattaforma jista' ikun ukoll disciplinat tal pereżempju jiġi esklus kompletament mill pjattaforma jew jingħata inqas xogħol, eċċetera. U dan ħafna każijiet dawn il-forum ta' xogħol huma differenti mis self-employment tradizzjonali. Inti għandek ħafna nies madwar id-dinja fl-Ewropa wkoll illi imorru qoddim il-qorti u fil-fatt jitolbu li ma jibqawx klassifikati bħala Eh, self-employed u ma jiedu mux għat għarra, għarrasom rridu jkunu imnizla bħala impiegati u rajna illi fċertu gazit fl-Italja, per u Franza, huma xtaqo li jkunu eh, identifikati bħala ħadima biex ikollhom ukoll aċċess għal sikurta soċjali u l-qorti qalet le. Għalhekk. Da kunċett ta' flessibilità pereżempju tal-ħin tax-xogħol xi dan ifisser li fit-teorija u m'għandhom il-possibilità li jazlu meta u jekk irridu xi jaħdmu matul il-ġimgħa jew matul il-jum. Issa, l-ewwel din il-flessibilità hija importanti iżda ma tistax tintuża bħala element ta' esklużjoni mill protezzjoni tax-xogħol meta dak l-elementi l-oħrajn kollha illi qegħdin juru li hemm ċertu subordinazzjoni. Jekk inti m'għandekx il-possibilità tiddeċidi kemm iżomm għax-xogħol li tagħmel jekk m'għandekx il-possibilità li tiddeċidi inti kif tagħmel dak ix-xogħol. Eh, jew kemm mandek bżonn ta' ħin sabiex tagħmel dak ix-xogħol. Il-fatt illi inti eh, t-deċidi meta u xin ħataħdem biss m'għandux ikun biżeb biex dik mill protezzjoni anki drittijiet fundamentali id-dritt li ma skux diskriminat u li kollok id-dritt tal-bargaining kollettiv. Aħna ma nafux jekk il-flessibilità ix teżisti tassew. l algoritms kif jiddeċidu jekkux skeda flessibli jekk inti m'intix disponibbli dejjem jekk inti m'intix uh, disponibbli li taħdem il-ħin kollu jaf li pjattaforma tippenalizzak għal dan u tagħti iktar xogħol lil dawk in-nies li ikollhom disponibilità akbar. Ma nafux hekk dan jiġri għax il li jużaw pjattaformi sabiex jevalwaw il-prestazzjoni ta' dak li jkunu sabiex jaqasmu ix-xogħol futur dan mhuwiex pubbliku. U din hija xi ħaġa illi taffettwa trasparenza tal-algorithms u s-sistemi ta' klassifikazzjoni li morru l-ekonomija ta' pjattaformi tradizzjonali, anke f'postijiet ta' xogħol tradizzjonali, teknoloġija, l-algoritms, eh, l-intelligenza artifiċjali eh, użata sabiex eh, jiġi deċis li ma ħadima jinżammu, li ma jiġu ngaġġati, li ma jina ta' promotion jima jitkaċċew. U dana spiss jiġri minn ebda trasparenza tal- kriterji użati. Għalek, nasib li hemm bżonn ta' iktar trasparenza u l-iktar mod affidabbli kif dan jista' jsir wa permezz ta' dialogu soċjali u l-bargaining kollettiv fuq il-kriterji li jużaw il-pjattaformi u minn ħaddem mod tradizzjonali qegħdin jużaw il-bargaining kollettiv għadu l-aktar strument affidabbli u flessibbli. il-bargaining kollettiv huwa ħafna iktar flessibbli milli pereżempju leġiżlazzjoni. Biex naċċertaw li l-bargaining kollettiv jista' jaqdi dan il-rwol iridu naċċertaw li mmorru lil in mill-ambitu tradizzjonali ta' applikazzjoni tal-bargaining kollettiv ma napplikawx biss għal ħaddiema tradizzjonali iridu nestenduh ukoll għal min jaħdem ar rasu f'ħafna każijiet jista' jkun hemm ostakli lokali għaliex min jaħdem eh, għal rasu jaf ma jkunx jista' jidħol fil-bargaining kollettiv għaliex kieku dan jkun meqjus bħala li qed jiġu fissati il-prezzijiet li jmur kontra l-liġi tal-kompetizzjoni, però naħseb issa wasal il-waqt illi nirrevedu daw il-limitazzjonijiet sabiex inkunu nistgħu naffaċċaw l-isfidi illi qed ġib magħha teknoloġija ġdida u fl-aħħar għax il-ħin qed jafas naħseb li hemm bżonn ukoll naħsbu ftit fuq il-kriterji illi definixxu relazzjoni tax-xogħol, kriterji bħal pereżempju kontinwità li inti tkun għad dispożizzjoni ta' minna ħadmek jew li ma jkollokx disponibilità flessibbli għandha tkun inqas importanti fil-futur, speċjalment jekk dak il-futur il-minna ħaddem ikollu aċċess għal numru kbir ta' ħaddiema li jistgħu jiġu mobilizzati dak il-ħin stess bil-għajnuna ta' teknoloġija. Il-possibilità li tażel jekk trid taħdem u fix ħin u il-skeda fitza għandha tkun inqas importanti jekk inti qed ikollok xogħol illi huwa inqas simili għal self-employment u iktar simili minn flok għal xogħol għal subordinazzjoni li jkollok xi fuqek. Grazzi. Nishtiq għaddi kelma s Dr. Gerling Viskirchen, il-Vici President ta' eh, l-IBAGEI. Grazzina u kol nishtiq ringrazzjak tal-li għatti permetti li l-lum li nitkellem indirizza din il-kamra l-lum jina kont il-kittiba u l-enija ta' paper fuq il-robotics u jena u kif it-teknoloġija avanzata t teffettwa il-xol. Il-sejbit ewlenin ta' dan l-istudju tal-ġijaj li semmejt u madaw li digitalizzazzjoni teffettwa il-ħaddima tal-itu l-ħaddima wara skrivenija bl-istess mod. Jekk inti tħares li min qed jagħmel il-politika isek taħseb li hija kwistjoni bista ta' industrija u s settur ta' produzzjoni, mentri sa' 90% tal-ħaddima fl-Ewropa fil-verità jaħdmu fis-settur ċivili. L-istudju sab ukoll li ħajkun hemm strutturi ġodda ta' kumpaniji formati differenti ta' xogħol u żieda ta' nies li jaħdmu għal rashom. It-tielet net l-istudju wara wkoll illi jista' jkun hemm sobru ta' qatt tal-massa għaliex Kif semmejtu l-istudju ta' Sborn Fair 2015 kellna 47% ta' xogħlijiet tal-Istati Uniti ħajkunu eliminati minħabba xogħlijiet differenti li jeżistu. U hemm studju oħra wkoll illi waslu għal l-istess konklużjoni li madwar 15% tal-xogħlijiet ħataħdu l-om postom il-teknoloġija u 20% ta' xolijiet un-piegi ġodda un-piegi oħra ħaj iħossu l-impatt matul l-10 snin li ġejjin dawn huma ċifri li aħna qegħdin inserħu fuqhom u dawn mhumiex drammatiċi daqs dak li għal kelima ta' qabli. Imma bħala miżura prekawzjonarja Dawn kienu studji puttost intensivi illi waslu għall-istess konklużjoni wara ktamin jikkonsidrom bċertu attenzjoni. L-istudju tagħna wasal ukoll konklużjoni illi il-liġijiet tax-xogħol eżistenti fl-Istati membri fuq livell Ewropew mhux qed jirriflettu r-realtà. U aħna nħossu li d-distak dejjem jikber id-dinja tal-kummerċ għadha taqbes il-qudiem ma tistaġerat, it-teknoloġija qed tevolvi mod rapidu ħafna. Nasab li l-isforzi leġislattivi qegħdin eh, jippruvaw laħqu bil-mod il-mod imma għati għawlura ħafna anke minħabba natura tal-mod kif tiġi nfassal leġislazzjoni ħafna żmien niex u dad distak dejjem qed jikber. Qedna ħafna dwar x'jista' jiġri l affetti internazzjonali fuq livell dinji interessanti li wieħed jara illi s-suq ta' xogħol futur qiegħed ikkollu l-iktar impatt minn żewġ affarijiet. L-ewwel net eh, technical lead ġifiri għalli illi kollok inti ambjent li favorixxi l-investiment qafas leġislattiv fl-opinjoni tiegħi bħala esperta li jgverna illi dinja eh, kummerċjali u t-tini fattur għal l-edukazzjoni, edukazzjoni, edukazzjoni l-Istati Uniti Silicon Valley liktar għadin fuq qoddimnet skont il-pajis unbat l-Azja u koll sejra tajjeb l-Europa bit-tendenzi mill-pajizi ta' fuq għal dawk tisfel u koll imma l-Amerika tisfel u l-Afrika għati għaw l-ura għadin l-ura ħafna u ma tanċem tama illi ħajjuna xilom iżommu mal-ritmu. mal ritmu Meta taħseb fuq l-Ewropa u l-impatt ta' digitalizzazzjoni fuq livell dinji interessanti li wieħed jara li dawk il-pajjiżi li x-xogħol ma jħallas ħafna Daw ma tantx għandhom ċans jirkupraw malajr, per eżempju, it-tessuti għandek fil-Vjetnam, fil-Bangladesh. Dan, dal-waqt ħaj sparixxi dan ix-xogħol tal dejn u dawn l-industriji mbagħad teknoloġiċi ħajkollhom jitilqu minn hemmhekk u jmorru f'pajjiżi teknoloġikament avvanzati bħal ċina forsi wkoll u l-Ewropa. L-istudju McKinsey tal-2017 ukoll juri illi l-persentaġġ ta' attivitajiet illi qegħdin jaddu minn pajis li ħru ma' ola f'dawk il-pajzi ħna nkonsidrawhom bħala sinjuri minn dawk ta' dħul medju jew li qed jiżviluppaw ngħidu waħda. Iċ-Ċina u l-Indja għandhom għall-inqas għal għaxar snin li ġejjin inqas prospetti li jkollhom xogħlijiet illi jintilfu minħabba illi għandek klassi medja dejjem tikber u l-bżonn li jkollhom huma l-kostruzzjoni u servizzi oħra għal din klassi medja, mentri pajjiżi bħal l-Istati Uniti, l-Unjoni Ewropea u l-Ġappun li wkoll għandhom popolazzjoni li qiegħda taħdem dejjem tixjieħ għandhom iktar ċans illi jintilfu xogħlijiet fil-futur qarib. U ma ħarsu li dawn ix-xogħlijiet, dina ħaġa t-ġessemmit fil-kummenti preliminari fil-fatt, qed la polarizzazzjoni ta' xogħol għandek xogħlijiet ta' ħiliet għolja li ħajibqaw jikbru fis-settur tas servizz tal-industrija. U fil-xogħlijiet li ma jeħtidux ħiliet tan speċjalizzati, probabbli nżammu inqas xogħlijiet fir-rigward tas-statut tas-servizz hemm dibattitu minn inqatis hemm iżjed bżonn ta' nies pereżempju fil fċertu qasma. hija kwistjoni wkoll kulturali, pereżempju fil- Homes illi taxxjuħ fil-ġappun hemm ħafna robots, ġifiri ma nafux eżattament kif ħajkunu l-affarijiet u hemm ukoll jidependi mill-kultura tal-pajjiż. In-nies illi għamlu xogħol repetittiv spiss jistgħu joħdulhom posthom l-algorithms u dal-waqt u għalhekk jridu nkunu konxi minn dawn il, dan il-grupp ta' nies li xogħolhom dal-waqt jista' l-om posthom l-algorithms u e, teknoloġija u jidun nsibu tweġiba ta' se jiġri minnhom daw in-nies. Jekk taħseb daqsxejn dwar il ħaddin futur perfett xinu nistgħu naraw illi b'daw l-algorithms u l-programmi kollha tas-software it-talim bħalma kellna aħna talim tal-fatti probabbli issa huwa skadut aħna għandna bżonn ta' ħaddim illi jista' isolvi problemi komplessi jaħdem b'mod kritiku, loġiku, illi għandu soft skills jista' jaħdem bħala parti minn team illi jifhem Eh, ċertu affarijiet tekniċi u digitali u li jista' jaħdem ukoll f'ambjent flessibbli. U ovvjament dana kollu jfisser illi il-sistemi ta' edukazzjoni tagħna primarji, sekondarji u anki il-sistema edukattiva ta' ħaddiema nfushom qiegħda taħt pressjoni sabiex tkun tista' tal-lem il-dan il-ħaddim perfett. Dawk il probabli l-iktar għedin f'sogru li jitilfu xolom. U ma dawk illi ma jaqawx taħdaw il-kategoriji ġifiri din hija id li indirizzaw mill-aktar fisa. Tħares li l-istruttura ta' kumpaniji u dan huwa għaxoli tara bidlit kbar taraw anki klim bħal crowd workers per eżempju. Dan huwa kollu ambjent ta' xogħol flessibli differenti ħajkolna strutturi tal-matriċi minn flok ġerarkija, nkunu sta' naħdmu minn kwalunkwe post kwalunkwe ħin ħajkolna l-empowerment ta' um, project teams minn flok deċiżjonijiet ċentralizzati. diffiċli li wieħed ukoll laħħaq ma' dawn l-istrutturi ġodda, anke l-leġiżlazzjoni tagħna tuża klim skaduti issa li riflettu realtà li l-ispiċċat. Per eżempju, f'dawn il-project teams tara li hemm diffikultà bliġijiet tal-konformità eh, illi jitkellmu dwar persuna li tieħu minn flok tim għalhekk issa fiex qegħdin. Naħseb illi il-kellim ta' qabli semma um, semma l-idea illi l-affarijiet kollha jimxu ħarir. Imma dan ifisser li rridu naħdmu iżjed fuq ħaddiema ta' ħiliet baxxi jew ħiliet mhux daqstant speċjalizzati u rridu naħdmu zjed fuq il-Working Time Directive per eżempju, rridu innaqsu. Anki nibdlu il-periodu ta' mistrieħ saħta xil-sija ninkludu klawzola de minimis bħal mandom l-Istati Uniti nasab jana neħu non-regression clause f'artiklu 23. It-tini net, il- liġi ta' xogħol naħseb illi għandna għall-inqas nagħtu possibilità li l-istati membri naf illi dena mhux kom li tagħtu il-mandat l istati membri li jiddiġitalizzaw il-xogħol rappreżentattiv tal-ħaddiema. Imma tagħmilha mandatorja kif għanna fli u Company Mobility Directive fejn il-xol tal-unions u il-work councils ikunu iktar digitalizzati minn qabel. Hemm bżonn kif diġà beda jsir nibdew nalmu eh, l-adulti li jaħdmu bħal nies li għandhom ħiliet eh, mhux speċjalizzati u kif tgħidilna wkoll koll studio tal-Università Leeds jagħtu l self-employed ċertu drittijiet soċjali u obbligi jiena naqbel ma' ħafna minn dak li sar fil-istudju nitqal fil-istudju ħlift dwar il-kwistjoni tal-collective bargaining nasab li huma għandhom ikunu liberi li jaslu jekk idu xinaqdu ma' union ma nemmenx li għandu jkun hemm kopertura awtomatika automatika tas CVAs biex jinkludu wkoll ħaddiema fil-gig economy din għandha tkun għażla u ma nistennewx illi jasal it-tsunami, nieħdu azzjoni minn qabel. Grazzi ħafna tal-attenzjoni. Thank you. <clears throat> Then I'll give the floor. Grazzi. Naddi il-kelma lil-Sinjura Franca Salis Madinier li hija rapporter mill-Komitat Ekonomiku Soċjali Ewropew, rapporter dwar il-forum ġodda ta' xogħol u dwar il-problemi u possibiltajiet f'dan ir-rigward. Nadilek il-kelma. Oui, bonjour e merci Presidente, merci de... Grazzi ħafna, Signora President. Grazzi tal-li tajtni l-opportunità nindirizza l-Komitat ta'kom fuq din il-kwistjoni. Qed nitkellem fissem il-Komitat Ekonomiku Soċjali Ewropew jiena Franċiża u membru wkoll tal-CFTT fi Franza. Il-Keze mill-2015 law ippubblika numru ta' opinjonijiet dwar l-impatt ta' digitalizzazzjoni fuq il- impjiegi fuq il-ħaddiema u fuq komponenti oħra tal-soċjetà ċivili, għal naturalment il-kezi rappreżenta lil ħaddiema lil minħaddem kif ukoll lil organizzazzjonijiet ta' soċjetà ċivili, organizzazzjoni tal-konsumaturi u partijiet interessati oħra. Il-digitalizzazzjoni u l-intelligenza artificiali huma żewġ eh, elementi li ġibu magħhom kemm opportunitajiet kif ukoll riski. Il-komitat tagħna nnifsu mhuwiex kontra din il-bidla, din, din l-evoluzzjoni. It-tieni ħaġa fuq livell Ewropew aħna l-koll bħala ċittadini Ewropej rridu tranzizzjoni digitali ġusta ibbażata fuq il-drittijiet fundamentali, fuq il-valuri fundamentali tal-Unjoni Ewropea ġifiri, progress soċjali, livelloli ta' protezzjoni kif ukoll naqis fil-faqar u fid-diżugwaljanzi. Billi għanna xogħlijiet iżjed teknoloġiċi, b'daqshekk biss ma jfissirx li għandna eh, naċċettaw iżjed diżugwaljanzi u inkella li noqogħdu nimminaw il-protezzjoni noffru l-ħaddiema tagħna u għalhekk aħna qegħdin nimxu ma' dawn il-miri. Naturalment l-Unjoni Ewropea trid tieħu eh, vantaġġ mill-awtomatizzazzjoni imma trid taħdem ukoll mal-Istati Membri biex tfassal sistema li taħdem tajjeb u li tkun tikkonsidra ukoll koll l-isfidi illi ser ikonna naffaċċjaw. Irid ikun hemm dialogu soċjali ma' nimsieħba soċjali u dialogu eh, kostruttiv. Irid ikun hemm ukoll sistema fiskali relevanti u ġusta. Fuq il-kwistjoni tal-impjiegi mhux ħa nidħol fid-dettall għaliex diġà smajna ħafna dwar dan. Però jekk eh, tagħti titwila lejn il-tbassir u l-kalkoli ġenerali li qed isiru, Jekk mhux sejra żball, qed ngħidu li ħajkun hemm nies li diġà ma' vulnerabbli u ser isiru saħan sitra iżjed vulnerabbli u dawn irridu nipproteġuhom. Meta nitkellmu fuq l-Unjoni Ewropea, qed nitkellmu fuq l-istati membri tagħha u mhux kulħadd f'kull stat membru għandu l-istess grad ta' riskju jew inkella l-istess l-istess grad ta' diżugwaljanza bejn l-istati membri, jekk inti tħares lejn Norveġa, l-Slovakkja, Eh, jew in-Norveġa tinduna kemm hemm diskrepanzi bejn dawn il-pajjiżi li semmejt. U um billi xogħol potenzjalment jista' jsir kompletament awtomatizzat dan mhux neċessarjament ħajseħ għaliex hemm fatturi oħrajn li lin minn dawk teknoloġiċi hemm ukoll aspett eh, regolatorju hemm element ta' tkabbir fil-popolazzjoni Jekk tħares per eżempju lejn il-fabriki tal-karozzi fil-Ġermanja tinduna li hemmhekk jintużaw ħafna iżjed robots milli jintużaw fi fabriki fi Franza. U dak għaliex kien hemm moment meta fil-Ġermanja kien hemm nuqqas ta' persuni disponibbli biex jaħdmu u għalhekk il robots żviluppaw iżjed. U wara minn ekser ikun hemm eh, setturi li se jitlaqtu mill-awtomatizzazzjoni b'mod differenti. L-Ewropa għandha bżonn politika illi tappoġġa lil dawk l-istati membri illi ser jintlaqtu iżjed bis-saħħa minn min din l-automatizzazzjoni. Naturalment hemm bżonn ukoll imbagħad il-ħiliet tal-ħaddiema dawk kollhom importanti, però fl-abbozz ta' opinjoni li qed inħejju fuq eh, dan is-suġġett irridu nikkonsidraw tliet affarijiet. Jekk nitkellmu fuq intelligenza artifiċjali, irridu naraw x'bidla hemm f'dan ir-rigward u nikkonsidraw ukoll li jkun hemm ristrutturali soċjali responsabbli fejn dan ma jistax jiġi evitat. ċirt infisser meta ngħid eh, intelligenza artifiċjali responsabbli jekk inti tħares lejn Olanda pereżempju tinduna illi jingħata ħafna importanza l-involviment tal-ħaddiema għaliex għaliex jekk ikun hemm trasformazzjoni l-ħaddiema jridu jkunu eh, ikkonsidrati għaliex huma ser ikunu affettwati irridu naraw dejjem kif jistgħu jiġu adattati il-ħiliet tagħhom u l-ħaddiem irid jinżamm dejjem fil-qalba ta' dan il-proċess kollu. Irid ikollu l-opportunità li jieħu sem fi kwalunkwe titjib li jista' jkun hemm. U għalhekk eh, aħna nitkellmu fuq eh, konsultazzjoni u parteċipazzjoni tal-ħaddiema qabel ma nintroduċu teknoloġiji ġodda, imbagħad hemm ukoll il-prinċipji ta' ġustizzja, l-trasparenza, il u prinċipju oħrajn li l-Kommissjoni semmit fid-dokument il-Repubblikat reċentement. Dawn il-valuri ta' trasparenza u ġustizzja li japplikaw ukoll fid-dinja tax-xogħol. Hemm il-prinċipju wkoll tal gwaljanza u l-prinċipju tal-ġustizzja li semmejt li jfisser li inti m'għandekx eh, iċċaħħat ħaddim minn xogħlu. Ma ridux naraw postijiet tax-xogħol fejn il-ħaddima jispiċċaw eh, irridu jobdu l-magni. Irridu naġixxu mill-li set fis possibli, aħna na tendenza li naġixxu dejjem ftit tard. Eh, Nipruvaw dejjem nsewu l-ħsara tkun diġa saret minn flok niprevjenu ħsara. Li rridu nagħmlu f'dan il-każ huwa illi naħsbu bil-qoddim għal dawk il-ħaddiema li qegħdin frisku li jitilfu xogħolhom irridu nagħtuhom appoġġ u taħriġ fejn bżonn. imma temm ir-rapport tiegħi fuq eh, il-dialogu soċjali. Hemm forum differenti ta' dialogu soċjali, forum dejjem iset innovattivi. Fi Franza jeżisti id-dritt illi inti eh, ta' minn dak kollu li għandu x'aqsam max-xogħol, jiġifieri id-dritt illi l ħaddiem qiegħed fejn qiegħed m'għandux għalfejn joqgħod il-ħin kollu jwieġeb l-emails jew jikkomunika b'mod elettroniku fuq xogħol il-ħaddim għandu dan id-dritt u dan qed ikun ikkupjat anka minn eh, pajjiżi oħrajn. Hemm ukoll imbagħad sensiela ta' drittijiet individwali tal-ħaddim sabiex il-ħaddima kollha kemm jekk ikun ħadmu għal rashom jew le, meta jibdlu l-istatus tagħhom bħala ħaddiem ikollhom e, sensiela ta' drittijiet li jkunu kisbu illi iġarru dejjem magħhom. U fl-axar kienem dak li ġaran fi Danimarka, kienem ftejn politiku illi ġi maqbul fuq il-dwar pjattaforma digitali, xaġa pjuttost ġdida, imma tindika illi trade unions għadin jaddattaw. Kien eh, ġifirmat, għanzi ġifirmat ftejn publiku għal sena fid-dawl tal-forum ġodda ta' xogħol li jem. U dan u eżempju tal-fatt li irridu nqoddu attenti u sabajnejn għal dak li qed jiġri. Nafu li hemm ċertu grad ta' innovazzjoni, l-innovazzjoni teknoloġika dejja ġmila. Imma nemmen illi hawn iżjed kuxjenza ta' dak li qed jiġri madwarna u l-intelligenza artifiċjali trid tkun hemmhekk ukoll għal benefiċċju ta' trade unions biex tappoġġom u tappoġġa lilhom u lill-membri tagħhom. Dak xtaqt ngħid jekk għandkom xi mistoqsijiet jew kummenti inwiġibhom bil-qalb kollha. Grazzi ħafna. Iva mela jekk għaw membri li jixtiequ jagħmlu mistoqsijiet lil dawk li tkellmu fuq is-suġġett tal-lum nistedinhom jagħmluhom. hija xi ħaġa intom qed pinġu stampa verament tasbit il-qalb. Ħadna noti hawnhekk qedtu eh, li ser ikun diffiċli biex in-nies jisibu eh, xogħol u biex iżommu l-istess xogħol. Għaliex eh, il ħaddima jridu jkunu dejjem mentalità ta' bidla. Jridu kważi jikwalifikaw kuljum, jitalma affarijiet ġodda kuljum. Għaliex din ir-rivoluzzjoni teknoloġika qed tpoġġi pressjoni kbira fuq il-ħaddiema meta jkunu fil-post tax-xogħol tagħhom. Smajna wkoll li l-leġislazzjoni mhijiex aġġornata biżejjed eh, viżavi dawn il-teknoloġiji ġodda u dan il-suq tax-xogħol ġdid ser ikun hemm distak dejjem jikber bejn dawk li għandhom edukazzjoni tajba u dawk li minnaħa l-oħra għandhom edukazzjoni ftit iżjed batuti u m'għandhomx edukazzjoni. U dan id-distak kbir ser iġib miegħu konflitti akbar. Smajna li tkun dejjem flessibbli matul il-ħajja l-ħajja professjonali tiegħek kollha trid tkun attraenti fuq is-suq tax-xogħol jew inkellek inti taħdem għal rasek trid għalmeħlu tkun kapaċi tattira lilek innifsek biex eh, jirnexxielek tikseb dak illi eh, huwa lan tiegħek. Illum ma tħannix fid dettall fuq ċerti aspetti bħal pereżempju eh, l-aspett fiskali ta' din ir-revoluzzjoni digitali u għalhekk l-istampa hija pjuttost kera dan għed niddiskutu f'dan il-komitat u anka f'komitati oħrajn. U nimmaġina li demek jiġri meta ikunem bidla kbira u d-dimna u meta nibżaw minna. Fl-istess ħin nafu illi il-ġenerazzjonijiet iżjed zaza edin eh, ehm, qed jitħlu għal din il-bidla bruħom u bġisimhom Sa mistoqsija hija x'se nagħmlu bħala leġislaturi, bħala membri ta' trade unions, bħala riċerkaturi, bħala membri parlamentari, x'se nagħmlu kif se jirnexxinna insibu mod biex il-nies ikunu konfidenti fil-ħiliet u l-possibilitajiet li għandhom. Kif se jirnexxinna nkonvinċu nies biex ikunu Eh, gburin bl-irwol tagħhom fil-forza tax-xogħol kemm illum u anke fi żmien 10 snin oħra. Sinjura Ungerius. Iva, jina u korb bdejt najt bejnu beruħi għaw xed nisma storja pozittiva u storja negattiva. U ta' forsi jgħidilkom xi ħaġa wkoll dwar kif jaħdem moħħi li nipprova dajem naqsam l-affarijiet f'kategoriji Eh, fl-aħħar mill-aħħar naħseb illi qed nirċievu eh, messaġġi mħalta għaliex l-impatt ta' digitalizzazzjoni kien maħsub li ħajkun eh, enormi, missa bir-riċerka li saret anka bir-rapport McKinsey per eżempju, nindunaw li forsa jkun ftit iżgħar minn dak li ħsibna u qed nisimgħu taħlita sħiħa ta' eh, ta' messaġġi differenti. U għawek forsi ħanitlu fl-istoria tal bajdotti ġieġa. B'dawn il-mizuri tekniċi ġodda, għanti b'din il-teknoloġija ġodda, forsi kultant tifisser li memx għalfejn li mallem tijak joqodlok għassa l-ħin kollu. Eh, forsi sar nkunu kapaċi namlu xolna eh, b'mod iżet indipendenti u dan kapaċi jkun vantaġġ kbir. Il-fatt li mandekx xaħat joqod jisus eh, warajk il-ħin kollu. U forsi dan ifisser ukoll li hemm bżonn inqas Eh, mill-managers li qegħdin fuq il-level tan-nofs biex tajtu hekk. l ħagġa ħaġa li tinkwetani lili huwa l-fatt li digitalizzazzjoni edha turina bieċar illi il-qabsa bejn ir-realtà u il-liġi dwar ix-xogħol, il-liġi dwar ix-xogħol hija kbira il-leġislazzjoni dwar ix-xogħol dejjem qiegħda lura. Intom qed ġeja tsunami. Però sa ċertu punt hemm ukoll vantaġġ kbir fli wieħed juża d-diġitalizzazzjoni diġa digitalizzazzjoni biex eh, inaqqar mill-drittijiet tal-ħaddima. Għaliex jekk inti taħdem eh, ma' Uber, per eżempju, eh, m'intix meqjus eh, bħal ħaddima l-oħrajn, inti meqjus bħala ħaddima rasik u ma, tħallas il- bolla ma tatix eh, ma tħallas is-sigurtà soċjali. U għalhekk il-mistaqsija tiegħi hija kemm huwa kbir l-isvantaġġ ekonomiku illi hemm eh, meta għandek ħaddiema illi qed jaqilbu għal ħaddiema rashom għax qed imorru jaħdmu dawn il-pjattaformi. Għandek il-kategorija wkoll tal-ħaddiema on call. Eh, dak ukoll huwa mudell ta' negozju ġdid u eh, dawn il-kumpaniji għandhom ċertu mġiba partikolari, per eżempju fil-rapport semma eh, McDonald's u l-imġiba fiskali tijaw, il-fat kemm taħallas l-ħaddima tijaw, etc. U dan kultant eh, jiġri wkoll fil-kas ta' kumpaniji akbar. Aħna allura kif nistaw niprevjenu dan it-tsunami? Jew kif nistaw innaqsu inċeknu il-qabża li hemm bejn ir-realtà u l-leġislazzjoni dwar ix-xogħol. Il-proposta Ewropea għal insejt insejt x'ismu bħalissa qed nirreferi għal dikjarazzjoni mill-miktub x'ismu. Ma nistax niftakar tajt il-kellima. Il-proposta fuq eh, il-, uh, il il kondizjoni ta' xogħol trasparenti u ta' min u li wieħed ikun jista' jaħsbilhom il-qudiem. Ġifieri dan it-tsunami nistgħu nipprevenuh u kif nistgħu nġallu lil dawk il-kumpaniji illi għandhom eh, qed jieħdu vantaġġ kbir mit-teknoloġija biex innaqru mid-drittijiet tal-ħaddiema kif dawk il-kumpaniji nistgħu nġelhom jinnegozjaw magħna u wara kollox nistaw dan namluħ fuq livell Ewropew. Yes, lots of questions. Please take. Mela dawk kienu ħafna mistoqsijiet jekk joġbok tista' twieġeb. Ivanti għajjimt ħafna punti, ħanprova nibda mill-aħħar. Jiena ma naħsibx li proposta li hemm qudiemna ħassolvi l-kwestjoni tal-ekonomiji eh, pjattaforma, forsi ħassolvi l-problema ta' ċertu rabtiet Eh, prekarji fejn hemm ħaddiema li ma nataw id-drittijiet li misshom ingħataw. Jiġifieri hija proposta li ħassewwi li moddi flok tipprova taħseb bil-qudiem. L-istudju mill università ta' Leeds juri illi il-ħaddiema tittihom protezzjoni dwar id-drittijiet soċjali tagħhom u dan għandu jsir fuq livell Ewropew. Għandu jkun iżjed faċli illi eh, minn dritt naslu għal ieħor. Għaliex eh, ħaddim kif qed naraw eventwalment sa jibda jaħdem għal ħafna detajiet differenti. Iktar eslej il-modelli differenti, per eżempju dak ta' Spanja, dak ta' Renju Unit, tinduna li diġa hemm stati membri illi għandhom ċertu sistema u dawn jgħidu, apparti mill-drittijiet tas sigurtà soċjali hemm id-drittijiet tal-ħaddim. Per eżempju, kemm inti intitolata l-btajjel, jew kella l-paga minima. U naħseb dak huwa l-mod kif għandna nimxu għaliex bekk inkunu qegħdin eh, noħolqu ċertu bażi komuni. Inti semmejt hemm kumpaniji fil-fatt li qed jużaw bħal forza ta' xogħol irħisa u forsi b'dak il-mod jirnexxinna neliminaw il-problema. Ġifiri dun jħettu xsib dak il-grupp ta' persuni, un batem il-ġenerazzjoni mitlufa, ħna sejħula ek. Per eżempju, il-kaxxir eh, fil-ħwienet, jew inkella il-xufir ta' trakkijiet. Hemm miljuni ta' nies li jaħdmu fis-settur tal-beħ bl-imnut u anka f'dan is-settur tal-trasport bit-trakkijiet. Dan huwa problemi li diġà jeżistu hemm barra mhumiex fantażija, qed nitkellmu fuq miljuni ta' xogħlijiet illi ħajkunu eliminati. U jiena ma naħsibx illi dak li l-biraħ kien suq it-trakkijiet tal-UPS fl-Istati Uniti għada kapaċi jsir programmaj tal-computers. U għalhekk iridu nieħdu ħsieb dawn in-nies. Iġvan dak l-ewwel kategorija ta' dawk li jaħdmu fil- ma dawn il-pjattaformi. U bat għandek kategorija oħra ta' nies illi illum għandhom xogħol u nafu li għadhom mhux ser ikollhom. U naħseb li hemm l-ebda dubju dwar jekk hux ser nixilhom zommu xolom jew le, jina li għawa pratikament fatt illi dawn ser jitilfu xogħolhom. Grazzi ħafna. Is-Sur Engblom. Grazzi ħafna, mela, kien hemm il-mistoqsija jekk din hijiex storja pożittiva u negattiva hija storja. Meta nħarġu l-kalkoli tal-OECD, per eżempju, nindunaw li hemm 15% eh, tal-ħaddiema li ħajt il xogħolhom, għandek daqs 10% oħra li ħajkollhom jibtlu xogħolhom. Eh, u minn hemmhekk ninduna li dawn iċ-ċifri mhumiex daqstan differenti minn dawk li rajna fi żmienna. Jiġifieri, is-seklu 20 fl-Ewropa kien seklu ta' bidla qawwija. Il-lera kollha ta' wara l-gwerer kien żmien fejn kien hemm bidliet strutturali kbar ħafna. U irridu nsibu mod kif najxu b'dawn il-bidliet. U kull kwalunkwe diskussjoni titlaq minn hemmhekk politiki jista' jkollna biex eh, jiena xi nkampaw b'dawn il-bidliet. U il-kwistjoni mhix kif innaqsu il-pass tal-bidla imma kif nagħtu l-possibilità lin-nies li laħqu mal-bidla. Dan huwa possibbli permezz tal-edukazzjoni, taħriġ, matul il-ħajja professjonali ta' dak li jkun, imma naturalment jridu niskuraw ukoll li dawn it-teknoloġiji nimplementawhom b'tali mod li l-ħaddiema jħossuhom illi kellhom eh, leħen fil-proċess. Eh, hemm il eh, kien hemm ukoll il-mistoqsija jekk il-leġislazzjoni dwar ix-xogħol waqgħet lura. Ja mistoqsija da xej perikoluża naħseb mis-seklu 20 nindunaw ukoll illi il-leġislazzjoni dwar ix-xogħol kapaċi tkun flessibbli ħafna u hemm ċertu kunċetti ewlenin bħal kunċett ta' ħaddim illi rajna illi huwa kunċett li kapaċi jiżviluppa meta id-dinja tiżviluppa, teknoloġija tiżviluppa u qed nisimgħu kemm il-darba, jekk noqogħdu nisimgħu dejjem il-leġislazzjoni dejjem waqgħod ħafna lura, mela vera ħata lura. Nridu nagħmlu flok huwa li naraw li l-kunċetti tagħna jkunu iżjed flessibbli. Apparti minn hekk, meta noqogħdu ngħidu illi xi minn dawn il-kumpaniji illi eh, jagħmlu sforzi wkoll biex huma jagħtu daqsxejn narrattiva alternattiva, meta nisimgħu daqsant tmaqdiet ta' dawn il-kumpaniji rridu nkunu daqsxejn kritiċi wkoll. Dwar il-mudell ta' negozju illi inaqqar mid-drittijiet tal ħaddima Mela, jekk nħarsu per eżempju lejn il-xufira li xufira bdew kunu ħaddima rasom flok ħaddima ma' kumpanija kbira, dak ir-rigward naħseb li t-tassazzjoni, il-kontribut soċjali huwa importanti ħafna xemmek tista' tikseb vantaġġ ekonomiku kbir, pereżempju l-eżempju ta' l-Olanda. E, meta jkollok nies barra li inti tista' tħaddem imma li jiswew kien qas, hemmhekk storja oħra, ġifieri jrid ikollok taħlita ta' dawn il-fatturi kollha u tinduna u dan iwassal ukoll minna l-oħra li inti tittati l-istess drittijiet kemm il-ħaddiema li ħadmu rasu u anke l ħaddima oħrajn. Irridu nħarsu koll lejn il-karriri tal-ħaddima. Il-ħaddima qed jeħlu f'ċertu punt tal-karriera jew inkella qed jagħmlu xogħlijiet li jippermettulhom jgħaddu biex jagħmlu xi ħaġa differenti. jekk inti għandek kuntratt prekarju fuq terminu qasir, għandek inqas ċans li eventwalment tevolvi biex ikollok xogħol iżjed stabbli u iżjed fuq terminu twil. Grazzi. Eh, professor eh, Valerio De Stefano. Grazzi ħafna l-Professur De Stefano jekk joġbok. Thank you. Um, Grazzi. L-ewwel se ngħid li aħna ma nistawx nistennew li konna eh, narrativa pozitiva interament u jew negativa interament. Dana imħabba il-fat li teknoloġija hija eccezzjonali. Aħna dejjem nikkonsidraw bħala dimensjoni it-teknoloġija eh, u dejjem nistennew li jkun hemm affarijiet negativi u affarijiet pożittivi. Teknoloġija parti mill-ħajja edha mek u, u, u u nistaw namlu xaħġa biex eh, nizguraw li realtà tmur eh, kif nishtiqu. Fuq kif aħna nistaw nikonvinċu il-pjattaformi jiddiskutu maħna il-problema ħafna drabi hija li memx għalfejn għom kull business għandu jirrispetta il-leġizlazzjoni u jekk mumiex aħna ma nistawx najdu li ridu nbidlu regolament. ħafna drabi il-modelli kommerċali edin emmek biex jirrispettaw il-liġi u ma jistawx mandomx ikonom il-permess jamlom ċerti affarijiet. ħafna drabi il-kumpaniji jgħajdu illi huma rivoluzjonari, ma ronik ħażu rivoluzjonari għafostom eh, tagħhom hija il-fatt li huma iħalsu inqas il-ħaddiema tagħhom. It-teknoloġija mhux edem hemmhekk biss biex inkunu iktar indipendenti, ma anki biex nikkontrollaw il-performance ta' xogħol tagħna iktar mill-qrib. Eh, fejn nistaw per eżempju e, e, il-ħadima jirbsu brazzuletti jew ikunem badges e, u fejn jistaw jiġu kontrollati mill-management u anki l-użu tal-monitors dana jistaj tkun ħaġa tajba għax nistaw inżidu anki impigi, impigi fil-health and safety, pero tista tkun anki ħażina għax tista' tkun negativa fis sensi li eh, għall-isfruttament eh, tad-data personali. Ma m'hemmx ħaġa bajda jew sewda. Eh, eh, għax l-istess teknoloġija tista' tiġi użata biex tikkontrolla l-abużi, però tippermetti anki eh, illi illi illi illi nigwadanjaw xi ħaġa. Grazzi. Grazie. jiena nixtieq li fuq ħaġa li ma ġietx msemmija hawnhekk min-naħa tal-esperti. Id-digitalizzazzjoni ġiet prezentata bħala ħaġa naturali u nistaw aħna naċċettaw li jeżistu dawn per eżempju, aħna naċċettaw li jem sajf u xitwa u anki il-bidla eh, teknoloġika u aħna kull ma nistaw namlu namlu ġestjoni tal-effetti, però le, irridu nħarsu lejn il-deċizjonijiet teknoloġiċi u dina ħafna drabi n-nis jikonsidraw bħala ħaġa politika eh, xtib ta' soċieta rridu nejxu fija. Aħna se naċċettaw illi se niġu ġestiti mill-deċizjoniet li jittihiddu ximkien iħor. E, e, per eżempju, l ħaddima li kollom ċips e, ġo fihom biex ikunu jistaw jitħlu jħorġu mix-xogħol iktar malajr. U dawn mumiex affarijiet ġodda anki fli modi fil-fabriki eh, tal-karozzi per eżempju kienu jeżistu dan it-tip ta' kontrolli. Eh, pratikament kienu nies li kienu edin jiexu fuq it-trek u kienu pratikament estensjoni tal-magni eh, illi kienu edin jaħdmu fuqhom. Eh, ċoħe miex kwistjoni biss li aħna rridu nadattaw għal deċizjoni li t-hiddu ximkien ieħor. hemm il-kwistjoni ta' riskju u l-opportunitajiet. U illi mhux dejjem e, ir riskju ma gbar mill-opportunitajiet. Aħna rajna mill kosok e, fejn il-ħaddima qed jiġu spossessati. U din hija kwistjoni importanti. Għax dawn huma kollha affarijiet illi qegħdin waslu lejn proċess ta' individwazzjoni tal-ħaddiema. Hemm ħafna studi fuq il-saħħa tagħhom fuq il-post ta' xogħol. Hemm ħafna elementi li qed jiġu identifikati li qegħdin li saru kawza ta', ta mart u anki kustjoni toħra ta' ħaddima li qed iġu esklużi mill-kollettivi ta', ta xogħol. U dawn huma kollha affarijiet li rridu naħdmu fuqhom. Iva, għandek raġun hija kwestjoni ta' xinija eh, il riskju tal- eh, tal tagħna bil-politika u anke għal l-imsieħba soċjali rridu nażlu aħna x'tip ta' eh, dinja rridu ngħixu fiha u x'tip ta' rwol rridu nagħtu għall-intelligenza artifiċjali. Attualment jiena ma naħsibx li hemm biżejjed konsultazzjoni e, meta jiġu introdotti dawn it-teknoloġiji fuq dak li għandu xaqsam mal-nimsieħba soċjali, memx bizzejiet negozjati fl-Europa, ċoj memx dialogu soċjali. Nitkellem essa bċertu realizmu, hemm anki rezistenza, ċerta rezistenza kontra regolamentazzjoni. regolamentazzjoni Per eżempju, id-direttiva fuq il-kondizjonijiet ta' prediċibilità u trasparenza, il-kondizjonijiet ta' xogħol. Kellna noħorġu b'direttiva għaliex in-negozjar kollettiv falla. Allora din hija problema. U jidirli illi fl-Europa aħna maħniex edin insegwu fl-istoria ta' leġizlazzjoni u negozjati ta' uh, uh, eh, kollettivi fuq il-kondizjoni ta' xogħol. Jekk inħarsu lejn ir-robots jihdu il-post tal-mredmin, is-sitwazzjoni hija daqsxejn waħda differenti, però jek isu il-kondizjonijiet ta' health and safety mumiex qed jittieħdu biżejjed f'konsiderazzjoni globalment. U lanqas meta inqisu l-individwali għaliex il-kumpaniji u setturi huma differenti bejnietom hemm differenzi għandu jkun hemm pjattaforma komuni għandu jkollna livell minimu ta' standard u mbagħad jista' jiġi adattat skont il-kondizzjonijiet il wieħed isib fihom. Naħseb illi kien hemm nuqqas f'dawn il-negozjazzjonijiet kollettivi. Iridu natuhom sens lil eh, l-robo u l-intelligenza artificiali, irridu nideċidu rridu xie numa l-vantagġi li rridu nihdu minn dawn il teknologiji U rridu nistudjaw fuq il rwol tal-bnidem kontra l-magna. U u tal ħaġa importanti hija li l-bnidem għandu jkun fiċ-ċentru, għandu jkun għandu jkun huwa il-ġestur tal-magna u mux mandux ikun kollox ifukat fuq l-algoritmi u l-persuna ma tkunx tafx qed jiġri. Le, il-tekniċi tagħna, l-inġinieri tagħna jridu jiġu mħarġa fit-teknika u jridu jiżguraw li l-magni li qegħdin aħna nibnu huma għas-servizz tal-umanità eh, li jistgħu jkunu benefiċjali ħafna jistgħu jagħtu Uh, jistaw jkunu ta' vantaġġ kbir, per eżempju, persuni b'disabilitajiet, u hemm ħafna opportunitajiet oħra li eh, jistaw jiġu użati diagnostika fil-medicina, eh, hemm opportunitajiet enormi, però hemm bżonn li aħna nikkontrollawhom, aħna dawn l-opportunitajiet. L-opportunitajiet għandhom jiġu massimizzati u ir-riski għandhom jiġu minimizzati U dan huwa xenarju li rridu nippreparaw. U jekk dan nagħmluh, inkunu qegħdin nippreparaw il-dinja li rridu ngħixu fiha għada. Grazie. Valerio De Stefano. Grazie, President. Jiena wkoll nixtieq nerġa' ngħid xi ħaġa fuq ir-rwol possibbli ta' regolamentazzjoni. Għaliex aħna ħafna drabi nibżaw illi eh, dawn se jimxu għahedom u mux se jkonna iktar possibilità li namlu eh, nintervjenu. Dana dejjem jizri fi retorika li jem fuq l-automazzjoni kemm qed nitilfu impigi, kemm qed nintilfu ħaddiema. Però fil-fatt aħna ninsew aħna l-Ewropej ninsew illi aħna għanna ġa strumenti biex nigvernaw il-qat eh, u redundancies. Per eżempju għanna direttiva fuq il- Eh, fuq il-collective dismissals u negozjati negozjati mal mal eh, rappresentanti tal-ħaddima u ħafna drabi dana ma nitraskoraw aħna għatma nitkelmu fuq il-fat li fil-fat il-dialogu soċjali jista jiġi użat biex ikonna governanza ħjat tal-automazzjoni U kollin nħoss li dialogu soċjali jista' jiġi użat biex ikonna aktar trasparenza eh, Kem dawk il ħaddima illi eh, dawk il xogħlijiet illi eh, se jiġu sostituiti u anki dawk li mumiex, kif nistaw nizguraw li teknoloġija ħat tiġi użat tal-beneficju tal kulħadd u mux biex wieħed jikkontrolla l ħaddima men qribhom biex jimmonitarom. Għalix, jekk ma nagħmluhx, allura il-persuni eh, se jidraw jibżaw me teknoloġija u jirrifjutaw il-bidliet u dan se jirrifletti fuq il-produttività u fuq il-riżultati ekonomiċi. Huwa importanti ħafna li aħna nħarsu il benefiċi eh, tal-regolamentazzjoni eh, kif it-teknoloġija tista' verament tejjeb il-ħajja tagħna. Grazzi, Samuel Englum. Grazzi. E, ija, naħseb li mistoqsija tajba ħafna rridu naċċettaw it-teknoloġija rridu naċċettawa. U ħafna drabi ma ix. Aħna e, bnedmin u fil-fatt aħna il-padruni ta' teknoloġija. U fl-Unjoni Ewropea rridu narfu il it-teknoloġija hija waħda minn dak l-affarijiet illi nistgħu nużaw biex nżidu l-kompetitività tagħna, biex noħolqu il-benestri tagħna, biex eh, inkunu nistgħu noħolqu d-dinja li rridu ngħixu fiha għal daqstant hemm argumentajje biex nkunu pożittivi fl-approċċ aħna ta' teknoloġija tagħna, però rridu mbagħad naraw kif se nirregolamentawha. Irridu nevitaw nirregolamentawha nirregolamentaw it-teknoloġija fija nifissa, rridu nirregolamentaw ir-riżultati ta' teknoloġija. E, per eżempju fuq diskriminazzjoni fil-kiri tan nis eh, li dan hija projbit jekk eh, min iħaddem juża strument u dan l-istrument se jiddiskrimina, allora dan mhux permess jekk inħarsu lejn il-health and safety okkupazzjonali e, fejn nemmen illi hemm xi problemi fuq kif jiġi organizzat il-xogħol, l-interazzjoni ma tkunx mal-magna imma b'xi strument digitali u dan se joħloq anki relazzjoni differenti u aħna nafu kemm huwa importanti li l-managers ikunu qrib il-xogħol e- e- u kemm huwa importanti għal benestri u nħarsu lejn l-effetti. Allora namlu irridu nagħmlu eh, regolamentazzjoni fuq l-effetti tat-teknoloġija. U ma rridux it-teknoloġija nikkonsidrawha bħala ħaġa kważi mitoloġika. Eh, eh, isu irridu niftakru li dejjem hemm bniedem wara teknoloġija, hemm min ħaddem illi qiegħed wara teknoloġija li jużaha, u rridu niżguraw li din il-possibilità ma tintilefx. Għal daqstant, min ħaddem ma jistax qatt m'għandu jkollu il-possibilità li jistaħba wara t teknoloġija naturalment responsabilità tkun ta', ta dak li kun għamel il-software u l-istrument teknoloġiku, però e, e responsabilità jgħati. E aħna fl-Europa irridu ikonna mentalità pozitiva lejn il-bidla teknoloġija. Għax dana se joħol ilna e, il-benessri għal-futur tana, imma fl-istess ħin irridu nużaw dawn il-strumenti uniċi ħafna drabi e, li għanna u irridu nużawhom dawn l-istrumenti anki biex e, niregolamentaw il-teknoloġija. Su daks. Jena nishtiq naqbel mal-kollegi illi bla dubju it-teknoloġija ma taqax mis-sema bħal manna hija riżultat tal-azzjoni umana. E, noħolqu aħna. Però nixtieq ngħid ħaġa oħra wkoll illi fl opinjoni tiegħi aħna għandna din il-diskussjoni e, ġenerali fuq l-effetti ta' teknoloġija. Hawnhekk għandna vojt kognitiv, għax aħna nistgħu ngħidu kull marridu fuq dak illi nafu li muma telf eh, possibli naf li jem ħafna mpigi li eh, huma perikolati li jistaw jiġu eh, sostituiti bl-automazzjoni, aħna għanna stampa ta' dawk il-impigi li jistaw jintilfu, ah, per eżempju, anki f'ħafna studi oħrajn, pero dawn l-istudji ma jdunna xej fuq dawk il-ħaddima li jistaw jiġu maħluqa b'dawn it-teknoloġiji ġadda, ma jadunna xej fuq x'nistgħu nigwadanjaw minnhom. U din hija dan huwa vojt konjitiv hawnhekk għax aħna nistgħu fil-fatt nistgħu nitkellmu fuq affarijiet li nafu, aħna nafu E, xinnija situazzjoni tal-impigi u tal-ekonomija tagħna, però ma nafux kif se tkun l-ekonomija futura u soċjetà futura ma nafux nistgħu niggwadanjaw minn dawn it-teknoloġija. Allora l-konklużjoni tiegħi hija illi ma nix nkunu pessimisti żejjed, irridu nkunu kawti. Però ma rridux nkunu negativi. Grazie ta' kif għalaqtu ta' kif għalaqta, kellna diskussjoni piuttos deprimenti. <coughs> Tlet kwarti ilu, pero issa ħafna aħjar u aktar fas li nitlu fid-dettalji. Mux biex ikonna il-ħol, imma biex ikonna il pjaniet għal-futur. Issa nħalli fidejn il-President, il-Viċi President, it-tieni Vici President biex ikompli il-komplement tal-laqa. U nirringrazzjakom Talli smajt dawn affarijiet kollha minn għandkom. Issa kollega jkompli fuq l-aħħar punt tal-aġenda l-istudju fuq il-protezzjoni soċjali tal ħaddima fil-pjattaforma, fil-ekonomija tal-pjattaforma. Ok, donc je propose tout de suite de, de commencer. Dans les faits, on est dans, dans une certaine continuité. Mela, minna ma nitilfu ktar snin nistaw naddu direttament, dan hija pratikament kontinuazzjoni dak li għadna qabel il-sfidi u kwestjonijiet fuq il-protezzjoni eh, soċjali tal-ħadima fil-ekonomija ta' pjattaforma. U din hija ħaġa importanti ħafna. Kif bħala kumitat tal-affarijiet soċjali u tal-impigi fil-Parlament, aħna tlabna dan l-istudju eh, u sar dan l-istħarriċ importanti u solidu kien hemm xi 50 espert eh, li ġi intervistat u kien hemm xi 1500 eh, ħaddiema tal-pjattaform li ġew intervistati u għanna pedament tajjeb ħafna biex natu rakkomandazzjoniet. Aħna għanna idea ċara fuq kif aħna irridu namlu xi rridu namlu biex niproteġu l ħaddiema f'dan is-settur illi dejjem qed jiżdied dan is-settur. U allura nista' nagħti il-mikrofonu lill-awturi tal-istudju tal 10 minuti Christopher Ford u Mark Stewart. Nitlob li sur Ford li jibda nagħtih il-mikrofonu. Grazie, President, grazie tal-opportunità tal-opportunità li nippreżentaw il-riżultati tagħna Dan ġi kommissjonat minnaħa tal-Parlament biex nifmu iktar il-kondizjonijiet tal- ta' impik f'dawk li huma għadmu fil-ekonomija eh, ta' pjattaformi. Hemm dejjem iktar interess fil-xogħol ta' pjattaforma, dawn huma opportunitajiet ġodda l ħaddiema, eh, anki opportunitajiet akbar għal flessibilità kif eh, anki kif għal kollega hemm anki potenzjal għal impiki impigi ġodda. U anki fuq il-situazzjoni eh, tal ħaddima eh, u mod partikolari l-istatus legali tagħhom mu ċar eh, jekku mhumiex impiegi jew jekku self-employed professjonisti. U hemm kien hemm ħafna diskussjoni jekk dawn mhumiex koperti mill-protezzjoni eżistenti soċjali. U dan l-istudju allura aħna ħadnieh biex nipproni f'modejjem iktar, ta' xejn iktar, u flimkien mal-kollegi Stewart u Simon Joyce fit-tim tal-Università ta' Leeds. U importanti illi dawn u ma sfidi li ġew rufin f'ħafna uh, inizjattivi tal-Unjoni Ewropea u l-Kummissjoni adottat proposta li waslet tar rakkomandazzjoni tal-Kunsill għal protezzjoni għal aċċess għal ħaddima u ta' kopertura effettiva tal- eh, tal-iskemi ta' protezzjoni. Mbatem eh, anki abbozz fuq il kondizjoni tal-ħaddima, fuq il-protezzjoni tal-ħaddima fil-kontratti prekari u dawn jinkludu ħafna mill-ħaddima tal-pjattaformi l-għaniet, biex nifmu kif l-ekonomija ta' pjattaforma evolvit f'dawn l-aħħar snin, hemm ħafna spekulazzjoni fuq eh, kif kibret, imma anki fuq il-teknoloġiji u l-forum ta' ħidma li jeżistu fi aħna ħalisna lejn dan u anki lejn il-muturi ta' tkabbir f'din l-ekonomija. Imma aħna rridna nifmu anki l-benefiċċji u l-isfidi ta' dawk li jaħdmu fil-ekonomija ta' pjattaforma u anki l-implikazzjonijiet li jiġu eh, għal eh, minnaħat għal protezzjoni soċjali ta' dawn il-ħaddiema. Dan għalġi eh, mamul dan l-istudju fl-2017 għal komitat tal-impligi tal-empl għamilna revizjoni tal-letteratura anki illegali u kien hemm anki stħarriġ ta' 1200 ħaddiema li jaħdmu fil-pjattaformi u anki kien hemm ħafna siti Amazon Mechanical Turk, Clickworker, Crowdflower, Microworkers. Microworkers u kena anki ħafna risposti minna ta' dawn il-pjattaformi. U għamilna anki eh, ħafna intervisti ma' stakeholders fit min stati membri, Bulgarija, Ġermania, Danimarka, Spanja, Franċa, l-Italja, l-Polonja u Renju Unit. Dawn eh, kienu eh, rappresentanti tal-unions, minni eh, min ħaddem, rappresentanti tal-industrija, u anki tal-ekonomija tal-pjattaforma kif kol ħaddima u intermedjari. Allora l-iktar ħaġa importanti qabel ma nibdew naddu għal riżultati u għal nipruvaw nifmu x'inhuma il-definizzjonijiet ta' termini li użajna f'dan l-istudju. U hemm ħafna termini li użajna biex nifmu anki e, forum ta' xogħol e, e, li huma daqsxejn waħda hemm interlap fuqhom. Per eżempju nitkellmu fuq il-shared economy, fuq il-gig economy, platform work, Eh, collaborative economy, sharing economy, qed jiġużat b'mod pozittiv biex nifmu l-implikazzjonijiet ta' dan il-tip ta' forma waqt li meta wieħed jgħid gig economy qed jindika l-prekarjetà u l-insikurezza ta' din il-forma. Aħna użajna terminu iktar neutrali u semmejni eh, platform work, il huwa kwalunkwe forma ta' xogħol il huwa medjat bi pjattaforma online. Mela, eh, il-delivery drivers, Uber, taxi u anki dawk li jaħdmu f-siti bħal Amazon, etc. U anki fu kwestjonijiet ta' eh, ta' Airbnb, eh, ta' kiri, ta' eh, flattijiet. Allora l-istimi varjaw, pero ma nħarsu il-literatura li għanna, aħna rajna li bejn 1 u 5% tal-popolazzjoni tal-Unjoni Ewropea għalaw flus xi moment jew ieħor minn xogħol tal-pjattaforma. Kien hemm studji differenti, però dan hija l-aħjar stima li nistgħu aħna namlu fuq dawn in-nies li għalaw flus minn da. Allora ekonomija verament ġenwina ta' sharing, eh, open source software u hija ħafna iżar minn kif qed tiġi rappreżentata u aħna niproponu illi l-ekonomija eh, hija ħafna inqas minn 1 sa 5%. Però fl-istess ħin eh, anki jekk hija żgħira, però il-xolb tal-pjattaforma huwa importanti u qed jikber pjuttost balajr. Dawn huma xi ftit riżultati tal-istħarriġ tagħna. U u dan huwa fuq 1200 ħaddiema f'dawn il-pjattaformu. L-iktar tlet bullet points huma l-iktar importanti li huma l-benefiċċji li n-nies qalu li huma tajbin. Eh, u allura ħafna nies u dan il-vantaġġ kien il-fatt li wieħed jista' jaqla aktar flus eh, addizzjonali barra milli għandu ġa xogħol ieħor u anki il-possibilità li wieħed jista' jaħdem mingħajr ma joħroġ jgħod id-dar tiegħu u Amazon Mechanical Turk, etc. Eh, huma eh, eh, waħda mill-vantaġġi kbar tagħhom kienet il-fatt li jistgħu joqogħdu d-dar u jaħdmu mid-dar. Kien hemm min tkellem anki fuq il-flessibilità ta' fil-ħin li wieħed jiddedika xogħol u anki dina kienet waħda mill-benefiċċji importanti. Un bat it-tlieta l-oħrajn jirrigwardaw il-problemi, il-punti negativi tal-ekonomija tal tal-pjattaforma. ċoe, jom kemm huma soddisfatti u dawn huma rizultati, Kien hemm soddisfazzjon baxx ħafna bil-paga li rċevew minn din il-ħidma ta' pjattaforma. Però hemm anki varjazzjoni fil-ħin fil, fil, fil, fil li jiddedikaw għal din it-tip ta' ekonomija. Fil-fat però il-paga kienet pjuttost baxxa u ħafna minnhom kienu integrativi ta' xogħlijiet oħrajn. U da bħala riżultat ta' da rajna illi xi kwart biss eh, eh rapportaw illi kienu sodisfatti bil-paga u inqas minn dan anki Eh, inqas minn dan kienu soddisfatti mill-perspettivi ta' karriera. U bat eh, ħaġa interessanti li rajna eh, li ħafna nies kienu qegħdin jużaw din it-tip ta' ta' ħidma biex jagħmlu top-up ta' xogħol ta' tħul. Però fil-fatt mbagħad bdew jaqlaw pjuttost rata, pjuttost perċentuali pjuttost olja minn xogħol ta' pjattaforma. Umbat provajna aħna namlu kategoriji eh, u namlu gruppi ta' kategoriji ta' dawn il-ħaddima u aħna irnexxinna eh, niklassifikawhom fi tliet gruppi. Fin-nofs għanna dak li ħana semmejna beneficjari moderati. Eh, ħafna minn dawn kellhom xogħol ieħor barra mill-ekonomija ta' pjattaforma, għandhom dipendenza moderata eh, fuq dan it-tip ta' xogħol, inqas minn nofs eh, kienu qegħdin jaqalaw inqas minn iktar minn min nofs u kien hemm eh, kellhom ħafna minnhom kellhom diffikultà biex ilaħqu mal-ħajja, mal-oli tal-ħajja. Umbata għanna dak li semmejna ħna random surfers eh, anki hawnhekk eh, 95% minnhom għandhom xogħol ieħor u mhumiex dipendenti mill-ekonomija tal-pjattaforma għal tħul tagħhom eh, inqas minn 5%, però ħafna, pjuttost ħafna minnhom 27% kellhom eh, xi tip ta' diffikultà finanzjarja. U bat eh, hemm dawk li jorbtu ħafna li dependu mill-ekonomija tal-pjattaforma ftit minnhom għandhom xogħol ieħor, jiddependu minn din il-tip ta', eh, ta, ta xogħol uh, u, u iktar minn nofs għandhom diffikultà finanzjarja biex ilaħqu mal-ispijis tal-ħajja. U biex nagħlaq, nishtiq anke nitkellem fuq xieħut mill-sfidi. U l-iktar waħda importanti minn dawn il-bullet point huwa hemm riskju qoli ħafna ta' Eh, prekarjetà f'dan it-tip ta' xogħol, x'iridu ngħidu? Irridu ngħidu li l-ewwel net hemm proporzjoni ta' dawn in-nies qegħdin jiddependu minn dan it-tip ta' xogħol. Eh, u dawn il-ħaddiema għandhom inqas possibilità li kollhom protezzjoni soċjali. U u kien hemm inqas possibilità li jiksbu protezzjoni soċjali. E, l-istatus ta' impik tagħhom bħala e, self-employed u indipendenti e, kellhom jirinunċaw għal protezzjoni soċjali, imma ħafna każi ġew esklużi imħabba mm, imħabba tip ta' imħabba il-ħin il li huma jaħdmu għafdin l-ekonomija u anki imħabba illi ma għalawx bizzejiet. Il-protezzjoni fil-fat fejn kienem disponibilità ta' protezzjoni, din il-protezzjoni normalment ġiet eh, minn xogħol ieħor li ma jiddependix mill-ekonomija ta' pjattaforma, jew kella bħala dritt ta' ċittadin, ta' ċittadini tagħhom. sfortunatament għal ħafna minn dawn in-nies l-unika uh, anki ix-xogħol liħor li kellhom barra minn pjattaforma kienet pjuttost insikura. Allora anki jekk dawn ġabu protezzjoni mill-xogħol liħor ħafna drabi dawn il-xogħlijiet kienu temporani u anki eh, eh, prekari u, u ma kienux biżejjed protezzjoni. Inħossu illi dawn huma sfidi kbar għal protezzjoni soċjali. Attualment aħna mill-bidu net kif nistgħu ntejbu s-sitwazzjoni ta' dawn it-tip ta' ħaddiema għandhom jiġu inklużi xejn iktar fil-protezzjoni soċjali. Aħna ngħidu li hemm bżonn ikun hemm iktar reforma ta' sistemi ta' sikurtà soċjali biex nizguraw l-inklużjoni ta' dawn il-ħaddima atipiċi. E, ħafna drabi e, anki il-kontinuità ta' impigi, specialment meta meta l-ħaddima jaħdmu f'pjattaforma differenti, meta jimxu minn pjattaforma l-oħra, u ma fil-fat ma jaslux biex ikollhom biżejt protiforma. U anki il-fatt li għandna niżguraw li għandu jkun hemm statut ta' drittijiet bażiċi għal għalihom anki drittijiet ta' ċittadini komuni, anki il-ħaddiema illi jaħdmu għal din il-ditta u anki bekk anki il nis li baħd mux għaraw għandhom forma ta' drittijiet bażiċi rajna fil-fat li hemm differenza kbira fil-pajjiżi differenti fuq l-esperjenza, f'din tip ta' esperjenza. E, e, jkun hemm statut ta' drittijiet bażiċi jkun jista' jagħti e, forma ta' protezzjoni bażika u mbagħad jista' jkun hemm il-leġiżlazzjonijiet nazzjonali biex jintegraw situazzjoni. U l-aħħar żewġ punti biex naħla. Hemm bżonn ikun hemm iktar evidenza, l-Aġenziji ta' Statistika Nazzjonali għandhom jiġbru iktar evidenza fuq din it-tip ta' ekonomija. U anki illi eh, għandu jkun hemm proċeduri biex il-pjattaformi jkunu jistgħu jagħtu informazzjoni fuq l-attivitajiet tagħhom biex eh, inkunu jista' jkollna data fuq eh, kemm eh, hemm nies jaħdmu f'dan il-pjattaformi. Anki biex nestendu din it-tip ta' protezzjoni hemm anki il-potenzjali li jiġu rappreżentati unions eh, intermedjari, kooperativi u, u eh, fil-rapporti għati eżempi mill-pajizi differenti fuq kif dawn it-tip ta' uh, eh, kondizjoniet ta' ħidma jistaw anki iwaslu għal forum ġodda anki ta' rappresentazzjoni għal dawn il ħaddeba Grazzi tal-opportunità li tajtuni biex niprezentaw l-ħidma ta' tagħkom u aħna nħarsu qudiem biex nisimaw mistoqsijiet u kummenti minna tagħkom. Grazzi tal prezentazzjoni, grazzi għal rapport. Jena qed nisma' qed nitkellem ukoll fi kollega tiegħi li kien involut ħafna Aħna kontenti bil studju għaliex kif għattu intom fil-fatt ta' semnu qasta dej natu xejra pożittiva dak li qed jiġri qisu kollox pożittiv u tajjeb li wieħed jara faktar fil-fond xilat. Anke f'dibattitu mal-Kummissjoni ġili jeduna ma nafux fuq n nitkellmu. Intom, għaddin tajnuna naqsu dan distak fissem L-ewwel hemm bżonn ta' azzjoni politika. Sabiex l-ekonomija tal-pjattaformi tiġi żviluppata bl-aktar mod sostenibbli u ġust soċjalment. U tipi differenti tal-pjattaformi huma komplessi u diversi daqs l-ekonomija tradizzjonali, ma wieħed jista' jara wkoll ċertu similitarizzajiet. Dal-studju fil-fatt jgħinna. U biex naċċertaw l-istess drittijiet tal aturi kollha. M'għandux ikun hemm il-possibilità li wieħed wieħed jakkwista enti li jesplikaw bissal negozji tradizzjonali. Jidu naċċertaw l-leġislazzjoni futura tkun inklusiva għal daw il-forum flessibli ta' xogħol. Aħna nixtiequ nsolmi tal-plattaformi Studju riċenti li l-kollega tiegħi ħaxsieb illi juri illi tista' tkun kif x'tinkludu. L-istudju donnu però ma tantx jixtieq jidħol fuq aspetti ta' leġizzazzjoni speċifika fuq il-vel Ewropew, forsi se nixxi iktar dwar dan, ħaġoħra nixtaqt ngħid. Ija il-kwistjoni ta' klassifikazzjoni ta' l ta' impjieg. Għax dan importanti, ċe self-employed fil ekonomi ta' pjattaformi u kif kifettu intom, eħe, l-onoru tal-prova qiegħed fuq il ħaddim jekk jridu illi jiġu trattati mod differenti. Immumma l-iktar vulnerabbli f'din ir-relazzjoni u għalhekk li tgħid illi inti għandek kuntratt ta' impjieg bejn il-ħaddim tal-pjattaforma u il-pjattaforma. U għalek l-onru tal-prova ikun fuq il-pjattaforma mux fuq il-ħaddim, għalix hija pjattaforma fil kapacità taħ. Il-pjattaforma biss tinsab f'pożizzjoni li tagħti evidenza dwar ir-relazzjoni u l-azzjoni. U bekk li l-ħaddiema tal pjattaformi sabiex li kollhom id-dritt li jeżerċitaw dritt tagħhom. Intom taħsbu li din hija soluzzjoni fattibbli? u konsidrajtu għam naħa tagħkom fil-kuntest ta' dan l-istudju? Prevedibbli. Issa kemm ħattejjeb is-sitwazzjoni tal-ħaddiema u jekk tistax taddi minajra din il-bidla fl għanru tal-pro. Ta' intejbu s-situazzjoni tal-kontratti. Mela ħanibda. Mela, aħna kellna dibattitu twil fuq daw l-affarijiet li semmejt inti dwar klassifikazzjonijiet legali u anke f'termini ta' rispons potenzjali minn ta' Unjoni Ewropea l-espert legali tagħna jinsab magħna fil-fatt